Issa, naddu għal seba mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni dwar l-Azerbajġan, libertà tal-espressjoni. Nibda bl-awturi l-Onorevoli Provera għal żewġ minuti. Grazie Presidente. Grazie ħafna, Sur President. L-Europa fetħet eh, proġetta partnership orientali illi u koll kena qbil fuq anka korporazzjoni minn naħta pajjiżi l-Armenja, Belorussja, Ġorġa, Moldova, Ukrajina u Azerbajġan. Din dan il-proġett qed ittejjeb per rapport bejn iż-żewġ naħat u tista' twasal għal żvilupp demokratiku u ekonomiku taż-żona anka jekk f'livell differenti skont kull pajjiż qoddim din l-istrateġija politika intelligenti Naħseb li mhuwiex tajjeb niddiskutu dawn iż-żewġ bloggers li ġew kundannati fuq żewġ episodji fejn għatem sentenza qorti għaddej, jamġu li qorti għaddej, waqt li nittraskuraw kwistjonijiet traġiċi pal massakru ta' 57 persuna illi inġabru biex jappoġġaw kandidati tal- Relazzjoni Presidenzjali fil-Filippini, il-gruppi parlamentari kollha li faħna jappoġġaw proposta ta' rizoluzzjoni fuq l-Azerbajġan li hija rigid wis mm, fid-daw tal-partnerships li għanna u jina konvint li l-ġuddizzi f'saħħithom li nsibu f rizoluzzjoni li għan votaw fuqhom illum jistgħu mhux biss jikompromettu relazzjonijiet mal-gvern ta' Baku pero u koll ikonna effett kontraproduttiv fuq il-kwistjoni ta' żewġ żewġ zawż żgħażagħ li riżoluzzjoni tista' tagħmel aktar diffiċli li jkun hemm dispożizzjonijiet pożittivi oħrajn. Għal daqstant xtaqt infakkar id-deċiżjoni tieħdet illum fil-plenarja Illi permezz taħħa ċħadna li nadotaw rezoluzzjoni fuq il-kas ta' ta' Sinjura Ajder sabiex ma nikompromettux taħdidiet diplomatiċi li għaddejjin. U kontradittorju li fl-istess sessjoni nivvotaw fuq żewġ riżoluzzjonijiet waħda fuq il-Belorussja u l-oħra fuq l-Azerbajġan illi huma għandhom laqta differenti meta żewġ pajjiżi parteċipaw fl-istess partnership li għandna ma' pajjiżi tal-Vant. Grazzi ħafna onorevoli Provera, is-Sinjura Geringer de Odenberg. Grazie ħafna, Sur President. Meta 11 ta' novembru l-Ewropa kienet qed tiċċelebra l-anniversarju ta' tmiem l-ewwel gwerra fl-Azerbajġan, ġurnalisti intbatu snin il-ħabs minħabba illi huma kidbu dwar il-korruzzjoni fil-pajjiż. Huma ġew akkużati ta' hooliganizm u terrorizmu. L-Azerbajġan skont ir rapporti ta' Fitim House hija pajjiż mingħajr ħelsin u rapporti għajdu li l-Azerbajġan tinsab fil-146 post frok 175 pajis, għadda ċasam libertà tal-kelma. Hemm ukoll informazzjoni tħassibna mill uh, units ta' intelligenza dwar il-kwistjoni ekonomika. Għal daqstant, iċ-ċaħda ta' din is-sena tal-Azerbajġan dwar in-noqqas ta' awtorizzazzjoni għal ġurnalisti barranin li operaw fil-pajis, għax ħaġa li ma t-sorbrendinix. Mżon nibdlu ir-rotta u nużaw il-partizipazzjoni ta' Baku fil-neighborhood policy sabiex noħol oktar pressjoni fuq l-autorita. Jena xtaqt eh, fisem il-grupp ti għajna għajdu sabiex neħilsu ġurnalisti fil-ħabsijiet. Grazzi. Signora Xake, li għal-autur. Thank you, Chair. Grazzi, President, kollegi. l huwa firmatarju numru ta' sħabi ma' l-Unjoni Ewropea huwa attiv fil-sħubija tal-Levant u l-sħubija tal-Viġenat. Iffirma wkoll li rispetta d-demokrazija, drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt. Madanakollu dawn kollha qed jiġu medda taħt ir-reġim preżenti Illum edin nisħu il-kas ta' Emin Mili u Adnan Ħaġizade li rappresenta teddida kontra l-libertà tal-espressjoni u fis soċjetà li hija aktar wiesa mill-kas ta' dawn iż-żewġ bloggers kif ġew msejħa. Dawn jużaw Facebook u Twitter għal xogħlijiet tal organizzazzjonijiet ta' żgħażagħ. Madana kollu ma nafux għal ġew mitfu għal ħabs il-kas tagħhom ma ġiex aċċettat fil-proċess u dan il-proċess ma ċettax ma kienx ħares il-drittijiet internazzjonali magħrufa minn kulħadd. Għalek aħna napellaw għall-impenn ta' stat ta' dritt tal-rispett ta' drittijiet tal-bniedem u jekk ma jaħdmux flimkien mal-Unjoni Ewropea, allura aħna ma nistgħux naċċettaw l-Azerbajġan tkun msieħba tal-Unjoni Ewropea anki fir relazzjonijiet tal-kummerċ. Għalhekk nitolbu li l-Azerbajġan iżomm il wedit tiegħu u jkun leġittimu fil-komunità internazzjonali billi jirrispetta ċittadini tiegħu stess, jiggarantixxi l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u jippermetti wkoll il-rispett ta' stat ta' dritt. Il-bieraħ eh, tajna il-premju Sakharov f'din il-kamra u rajna diskors eh, importanti ħafna mis-sur Korolov li qal li nistgħu nerbu l-biża permezz tal-libertà tal-espressjoni u din tista' tkun preżenti biss meta jkun hemm garanzija tal-libertà tal-espressjoni u la darba aħna nisimgħu lil dawk li huma sempliċement qegħdin jindirizzaw kwistjonijiet bħal pereżempju l-oppożizzjoni kontra l-gvern tagħhom stess aħna l-Ewropej għanna nigarantixxu dawn l-affarijiet fl-imkien fl-isħubija mal-Azerbajġan fuq sma oħra wkoll. Grazzi. Grazzi, Signora Xaka. Essa autrice ohra għal żewġ minuti Signora Luna Ċek. Grazzi, President. Diġa smajna dettalji ta' din il-mozzjoni minn kallima qabli. Bażikament dan imur l-ura l ulju tal-2009 fejn kien hemm żewġ bloggers żgħażagħ Emin Mili u Adnan Ħaġizade li ġew arrestati wara ma kienu attakkati f'restorant. Dawn marru għand il-pulizija biex jirrapportaw din l-aggressjoni u insab sfaw eh, arrestati ġew kundannati f'proċess li skont l-osservaturi internazzjonali kollha ma kienx xejn li ġust, ma kienx ġust xejn. Din wara li kienem il-xida tal-dan l-attak fil-restorant, kienu l-oħrajn, dak li issa tiġu eh, jilabu tal-vitmi li kienu akkużati minnaħa ta' minn mili u Adnan Ħaġizade li għamlu l-aggressjoni fl-għonis, u mux il-kontra. Għalek, dan il-video li jem prezenti li juri eh, xġara fil-fat għandu jintwera jekk għanna nara nkunem trasparenza f'dan il-kas. Għal daqstant aħna eh, nikkundannaw li dawk li ma rridux jidħlu f'din l-inizjattiva u għalu li għanna nistannaw li eh, kas jissolva b'mod diplomatiku. Għalhekk nixtieq nfakkar li aħna għandna sħubija mal-Azerbajġan u għandna nkunu ċari fit-talbit tagħna. Id-drittijiet tal-bniedem huma fil-qalba tal- bniedem huma fil qalba tal valuri tagħna u għalhekk meta jkun hemm xkil kontra drittijiet tal-bniedem dan għanna niddefendu għandna nurhom pija tad-dinja u għandna niddefendu drittijiet tal-bniedem stess. Aħna għadna bosta drabi kemm huma importanti li ħarsu drittijiet tal-ġurnalisti fl-Azerbajġan u għalhekk għandna nfakruhom hija kompitu tagħna u nittama li fil-ġejjieni ikun hemm riżoluzzjoni f'dan din is isħobija bejn il-Parlament tagħna u l-Parlament tal-Azerbajġan. Grazzi lis-Sinjura Lunacek bħala awtur se ngħaddi l-kelma lis-Sur Higgins għal żewġ minuti. Micro, please. No. Yes, it is on. welcome the uh, Nilqa din il-punt li qed nippruvaw nisbu l-attenzjoni dwaru minħabba l-vjolazzjoni kompleta ta' drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan. Mem lebda libertà tal-espressjoni, hemm min qed jiġi midrub, hemm oħrajn li qed jinqatlu fis-snin reċenti. Iżdarna nistaqsu għala l-reġim tas-Suralijev qed jimplementa eh, ta' kejs bħal dan u barra minn hekk qed jipprova jatti din l-oppressjoni. Nafu bil-numru ta' kbir ta' korruzzjoni li jeżiste fil-pajjiż, l-elit li qed jmexxi eh, sar aktar għani grazzi għall-industrija taż-żejt u sadan dan it-tant tal-Azerbajġan qegħdin jgħixu fil-faqar kbir u maraw lebda benefiċċju mill rizorsi naturali tal-pajjiż tagħhom stess. Il-gvernijiet tal-punent u l-organizzazzjonijiet multilaterali edin jikundannaw dan il-punt, edin jitrattaw ma dan il-reġim, edin jkompli jaffaċilitaw dan il-negozju u edin jamlu u l-gvern tal-post qed jagħmel ħafna profitti minħabba din il-kummerċ li jonu għaddej. U għalek aħna għanna nitolbu li l-rizorsi naturali għandhom jintużaw biex jamlu tajjeb u beneficju għal ċittadini tal-Azerbajġan u mux il-kontra. Għalek għanna nkunu ċari billi nikkundannaw il-gvern tal-Azerbajġan li dan mux jtiseħ. Għalek ma nistax nħalli din l-opportunità għaddeja minnar ma nixet il- l-oppressjoni minn naħa tal-pulizija daniża f'Kopenhagen li arrestaw eluf ta' nies li kienu eh, innoċenti, ħallowhom għal sijat sħaħ fil-kesħa u kien hemm eh, protesti biex jiġu liberati u l-kollegi tal-pulizija għaluli li kien hemm arrest minn qabel u anke detenzjoni minn qabel li kienet xi ħaġa bħala prevenzjoni biss u għalhekk dan m'għandniex naċċettaw li seħ hawnhekk fl-Ewropa stess.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 għanna najdu l-fatti kif huma ċarru tondi. Żewġ persuni ġew imres għal-ħabs minħabba din il-kundanna. Di jfisser li m'hemmx sistema legali tajba fil-pajjiż u hija sistema awtoritarja li qed tkompli tespandi ruha. Dawk li jmorru kontra din is-sistema mbagħad jiġu maksa u għalhekk aħna x'nistgħu nagħmlu dwar dan Huwa ċert li rridu nintervjenu f'każi partikolari fejn ikun hemm inġustizzji u dan qed nagħmluh f'din l-okkażjoni wkoll u kultant tkun effettiva. kollu hija aktar diffiċli li nikkawżaw bidliet istituzzjonali u l-isforzi tagħna f'dan ir-rigward ma kinux ta' suċċess. Parti minn torta dan u li għanna wis eh, fema għal ċertu tiranni un bat nkunu mhux sodisfatti minn tiranni oħrajn. Ir-rappreżenti tal-memorial tkellmu dwar din il-kwistjoni f'bosta drabi u għanna problemi u dan irridu nistqarruħ. Dan għaliex il-problema li noħorġu l-Azerbajġan barra mis sistema autoritarja hija xi ħaġa diffiċli, hija proċess ta' li jirrikjedi ħafna snin huwa proċess diffiċli. Forsi hija konklużjoni kemm xejn pessimistika li rrid nagħmel madana kollu jiena naħseb li għandna nkomplu fl-isforzi tagħna u għanna nkunu perseveranti fil-pressjoni li namlu kontra Azerbajġan. Grazzi, Sur Legutko. Issa Sur Kelem, għal żewġ minuti, pal awtur. Grazzi, President. L-Unjoni Ewropea għamlet stqarrija fuq il-libertà u xandir fl-Azerbajġan jiddispjaċini mill-fatt li wara li tkellimna dwar il-libertà tal-espressjoni flaqa mal-parlamentari tal-Azerbajġan ma kien hemm lebda eh, feedback minn naħa tagħhom għalhekk il-Parlament Ewropew irid jieħu l-pożizzjoni tiegħu. Din ħatkun l-aħħar riżoluzzjoni tagħna li tiġi adottata fis-sena 2009 u tħassib Pawlini tal-grupp PPE u jiena sodisfatt li l-gruppi kollha għandhom l-istess tħassib hija il-deteriorazzjoni tal-libertà tal-espressjoni fil-pajjiż. Tukun hemm eh, fastidi, prosekuzzjoni u eh, l-ġurnalisti tukompli jitresqu l-ħabs. Għal stant din hija punt tal-alarm u għandna noqogħdu attenti ħafna u għanna nitolbu biex il dawn il-żewġ bloggers jiġu meħlusa minnu fih. Din id-deċiżjoni ħarija tal-Azerbajġan li tikkonċella il-licenzji ta' ċertu aġenziji bħal per eżempju il-BBC World Service u oħrajn qed mur kontra il-libertà tal-espressjoni u dritt tal-informazzjoni ta' ċittadini. U għalhekk nitlob għal kollegi biex jaqblu l emenda ta' paragrafu 7 tal reżoluzzjoni jiġifieri mhux biss il-kelma li il-kelma regrets iżda għanna nħedġu wkoll il-Parlament il-Parlament Azerbajġan li jikkanċella din id-deċiżjoni għal dawn l-istazzjonijiet li semmejt. Dan għandu jgarantixi l-libertà tal-espressjoni biex isaħħaħ is-soċjetà bħalma qal Kolakov il biraf f'dan l-emiċiklu. Dan għandu għalhekk jagħmel tajjeb għall azerbajġan u għanna nħedġuħ. Grazzi. Grazzi, Sur Kalam. Fisem il-gruppi issa ngħaddu bil-Sur Andrikina. Signora Andrikina, din l-Azerbajġan hija msieħeb ewlieni biex jiżgura s sigurta tal-enerġija. Madana kollu l-gass u l-enerġija u z-żejt huma importanti ma dana kollu ma nistawx immorru kontra d-drittijiet tal-bniedem għalhekk irridu naħdmu biex din is-soċjetà tal-Azerbajġan tidħol u tirrispetta il-politika tal-viċinat tal-Unjoni Ewropea u l-sħobija tal-Lvant u tirrispetta l-obbligi li għandha. Per eżempju, għandha tirlibera 119 il- priġunieri inkluż il-ħames ġurnalisti li ġew eh, mitfuqa l-ħabs fl-2007. Madana kollu din il-problema tal-libertà tal-espressjoni qed kompli sejra għall-ar u qed ninkomplu naraw każijiet differenti fir rigward il-ħruġ tal-liċenzi tal-BBC eh, u anke din il-kwistjoni tal-bloggers. Ma nix nifqu nfakru l-Azerbajġan li l-ċittadini għandhom id-dritt juru l-espressjoni tagħhom mod ħieles anke jekk ikunu kontra l-gvernijiet tagħhom. Dan huwa l-prinċipju bażiku ta' soċjetà demokratika u l-Azerbajġan demokratiku għandu jiftakar li din hija importanti. Grazzi, Sinjura Andrekina. Issa ngħaddi l-kelma l-minuta lis-Sinjura Blinke Viċute.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 Ridna niżguraw li jkun hemm rispett ta' drittijiet eh, fundamentali li jkun hemm rispett ta' dawn il-prinċipju f'dan il-pajjiż. Il-prinċipju tal-isħubija tal-Levant għandhom ikunu garantiti ma dan kollu libertà tal-espressjoni tiġi medda. Din hija sitwazzjoni ta' dan l-aħħar hemm violenza kontra l-ġurnalisti u dan qegħdin narawh kuljum. Għalhekk nixtieq inħeġġeġ l-Azerbajġan biex iqisu l-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tejbu s-sistema ta' protezzjoni ta' drittijiet tal-niedem. Grazzi, Blinke Blinkeviċuta. Issa ngħaddi l-kelma lis-sur Tsarneċki għal żewġ minuti. President, Sinjuri, għal darba oħra għanna l-Azerbajġan fuq l-agenda tagħna. Nixtieq infakkarkom li fil-mandat li għadda għaddejna tlet rezoluzzjonijiet fuq l-Azerbajġan, inkluż waħda fuq il-libertà tax xandir. Tkellimna wkoll dwar il kawkażi ta' nofsinhar inkluż l-Azerbajġan. Aħna interessati f'dan il-pajjiż u nixtiequlhom il-ġid u għalhekk huwa pajjiż li qed jipprova jsib triqtu u pass wara pass qed isir kull ma jmur eqreb mid-dinja tal-ponent u qed imur lilin mill-Levant. Dan naprezzaw, eh, napprezzaw, u għaffat li għanna napprezzaw, u naħseb li permezz tal-interess pozittiv tagħna qegħdin nħarsu li dan il-pajjiż u dan l-awtoritajiet. Hija wkoll xi ħaġa ta' rieda tajba, ma dana kollu din l-istess rieda ma tistax twassal li aħna ma nitkellmux fuq affarijiet li ma joġbunix, speċjalment meta jintbatu l-ħabs dawn il-bloggers jintbatu l-ħabs minħabba li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom għal dawk li jinsabu fil-poter, fil-gvern. Għalhekk għandna nappoġġaw l-aspirazzjonijiet Ewropej tal-pajis tal-Azerbajġan għaliex hemm diskussjoni politika dejjem f'dan il-pajis jekk għandhom ikunu eqreb lejn l-Ewropa jew lejn ir-Russja. Għalhekk għandna nappoġġaw il daw kollha li jridu jagħmlu approċċ lejn id-dinja tal-ponent iżda fil-waqt li nappoġġawhom irridu wkoll nipoġġu pressjoni fuq il-valuri importanti li huma importanti għalina, jiġifieri l-libertà ta' xandir, il-libertà tal-espressjoni, dawn huma valuri bażiċi. Jina ċert li l-Azerbajġan tinsab situazzjoni diffiċli ħafna għaliex Russja qed tipprova terġa' tibni ż-żona ta' influenza politika u ekonomika iżda bl-appoċ tal-autoritajiet Azerbajġani fl istessin rridu irridu niftakruhom li għandhom jirrispettaw drittijiet fundamentali tal-bniedem. Grazzi, Signora Paska fisem li FD. Sloboda prejavu je veľmi dôležitým aspektom demokratickej spoločnosti. Preto je správne... Il-libertà tal-espressjoni hija aspett importanti tad-dinja demokratika. Signori, L-Unjoni Ewropea għamlet monitoraġġ tal-attivitajiet kollha li kienu immirati lejn dawk li kritikaw il-passi dubjużi tal-uffiċjali tal-gvern. Għalhekk rridu naraw il-konsekwenzi da dawn il-proċessi kontra dawn iż-żazah li għandhom biss ix-xewqa li juru x'inhu l problemi vera tal-pajjiż. Għalhekk ma nistgħux ninjoraw sinjali pożittivi li ġejjin mill-Azerbajġan fl-istess ħin u minix qed nagħmel dawn l-ikra fuq dan l-affarijiet ma dan kollu rridu niftakru li hemm kritika qawwija tal-Parlament Ewropew kontra dawn l-atti fejn 57 tal-priġuniera politiċi ġew maqtula. Naħseb li rridu noqogħdu attenti wkoll għal dawk il-suġġetti kollha li isawru d-dinja politika. Grazzi, Sinjura Pasca, Sur Van der Stub ma jidirx li qiegħed hawnhekk fil-kamra fisem l-lernaj. Mela għalek naddi il-kelma l-sur posel tal żewġ minuti. President, wara l-elezzjoni diretta tal-1979 jiena kont ninsab dejjem f'din il-kamra, kelli dan l-onur u għalek aħna minna kontribut sabiex nfaslu il-politika ta' drittijiet tal-bniedem nar il-ħamis li għadda kelli l-opportunità flimkien ma' Sur Schulz biex irresqu dawn il-valuri li aħna gburin dwarhom. Għalhekk kont xukjat li sur Provera meta kienet jirreferi li sur Schulz li ma ħaqqux jirċivi kummenti bħal dan għalli li m'għandniex nqajmu din il-kwistjoni. Dan huwa approċċ ta' teddida għal kontra dawn l-autoritajiet tal-Azerbajġan u nistaw imbagħtu bħala riżultat ta' dan. Aħna ma ma ma defendejniex l sur Sakharov u l dawk li kienu jiddefendu l-drittijiet tal-bniedem għalhekk irridu nużaw il-kanali kollha demokratiċi u rridu niftakru wkoll li għal dawn in-nies kien xi ħaġa deċiżiva li l-Parlament Ewropew jiżgura li l-vuċi tagħhom tkun imleħna. Għalek, kollegi, għanna nżommu din l-indipendenza ta' tad dibattiti tal-ħamis wara l-ofsenar, manda ta' taqsam mal-politika, edin namlu dibattitu dwar id-drittijiet tal-bniedem u ntqal qabel ukoll li maħniex pożizzjoni nitkellmu dwar iċ-Ċina, per eżempju, dwar il-Sahara tal-Punent, naħseb li Eh, jista' jkun hemm ġustifikazzjoni għaliex għandna nieħdu serjetà l-responsabilitajiet tagħna ta' ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. U mbagħad għandna bżonn ukoll approċċ differenti, kien hemm satellita sovjetika li kienet propju l-Azerbajġan li kienet reġim u issa bil-mod il-mod il-pajis qed jipprova jerġa' lura d-demokrazija u għalek għadna eh, għandu jirrespetta dritti tal bnidem fil-miktuba fil konsil tal europa u għandna ngħinu għan f'din it-triq. Grazzi. Is-sur Pida għal-minuta. Dessa rispetta drittu la eksmare libera għal-orkaru orka ċetazzan xizza. Grazzi, għanna rridu naċċertaw illi l azerbaġan jħarsu id-drittijiet tal-bnedmin. U li dawn iż-żewġ bloggers jridu jinħelsu meħtieġa għall-evidenza u din ti tisteħ bil-fors għax is-situazzjoni tal-libertà tal-istampa f'dik il-kantra marra tal-lar. Sew. U l-gvern tal-Azerbajġan irrid irridu jaraw li hemm il-libertà tal-istampa. Irridu jżommu mal- xogħol iliet li suppost jagħmlu skont is-ħobija tal-punent jiena kont pjuttost ehm, imbella dwar kif trattajna ċertu suġġetti, speċjalment meta stajna eh, għamilna aktar kooperazzjoni ħjar mal-autorit spanjoli u nkonna ntemmu il-batja ta' di persuna jeda fin-nofs. Eh, issa, grazzi, kaċ di għaj, signora sur Viska. Grazzi tassew. Jina nixtieq nikota artiklu 47 tal-Konstituzzjoni tal-Azerbajġan. Kulħadd għandu dritt għal eh, libertà tal-ħsieb u tal-espressjoni, ma dan huwa kollu kliem fira. Il-Konstituzzjoni mhux qed tiġi mħarsa, jiena wkoll tal-ħames snin parti mid-delegazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kakazi tisfina żort l-Azerbajġan tul is-sessjoni tagħna komuni parlamentarja hemm punt dwar il-ġurnalisti illi qegħdin jindbatu l-ħabs taħt akkużi folot u mhux qed jingħataw għajnuna medika jekk jeħtiġuha kellna każ fatali ta' ġurnalist għax minħabba l-fatt li da ma natax l-għajnuna medika. Jiena żort il- ħabsijiet fil-Azerbajġan l-standard huma ħafna ħafna aktar baxxi minn dawk li nistennew fl-Ewropa u għalhekk rridu nkomplu nfakru li l-Azerbajġan irridu jiskomplu jsegwi kostituzzjoni tagħhom. Grazzi. Grazzi. Sur Sifska, mela ma jidher maħawt iktar li xi jitkellem għalhekk indur lej il-Kummissarju Sameski. Sur President, membri onorevoli, L-Azerbajġan hija importanti l-Unjoni Ewropea bħala produttur tal-enerġija u pajjiż ta' transitu u wkoll bħala kontributur għal stabilità reġjonali fl każi t'isfel. Azerbajġan huwa wieħed mill-sitt pajjiżi msieħba taħt l-sħubija tal-punent u tal-vant u għalhekk aħna norbtu ħafna ma' din l-sħobija. Il-ftajim li għemmek għal xar snin iżda Azerbajġan għalu ma jishtiqu jibnu relazzjonijiet aktar mill-qrib mal-Unjoni Ewropea billi ikollhom ftajim ta' assoċjazzjoni minn flok. Wara deċiżjoni f'Settembru għall ministri ta' affarijiet barranin biex jagħtu bidu għal tejjiet għal ftemiet f'dawn il-pajjiżi diskussjonijiet fuq direttivi ta' diskussjoni inkluż għall-Azerbajġan issa għadhom għaddejjin skont id-deċiżjonijiet tal-Kunsill, il-bidu ta' negozjati għal kawkażi kollha t'isfel se jkunu kondizzjonati la darba jkun hemm proċess progress pożejjed biex wieħed jilħaq il-kondizzjonijiet neċessarji stat ta' dritt u rispett tal-nittijiet tal-bniedem, il-prinċipji tal-ekonomija tas-suq kif ukoll żvilupp sostenibbli u gvernanza tajba. Kull sena aħna nagħmlu avalwazzjoni bilanċjata u fil-fond u dettaljata u ba permezz ta' kull pajjiż kandidat li biex naraw jekk mexiex skont il-politika tal-ġirien. U għadna kif tajna bidu għal dan il-xolt fil-2009 jiena ma rridx anticipa dak li fil-rapport iżda nixtieq nagħmel xi kummenti speċjalment għal dak li għandu x'jaqsa il-drittijiet ehm, eh, tal-bnedmin u libertajiet fundamentali fil-rapport tagħna 2008 ħna għadna illi L-Azerbajġan għamlu progress tajjeb fil-iżvilupp tagħhom iżda qatt għandhom rekord fqir għal rispett ta' ġittijiet tal-bnedmin u demokrazija, stat ta' dritt u libertajiet fundamentali. Minn dakinhar lem aħna xorti ħażina rajna e, xi żviluppi negattiva, negattivi. Pereżempju il-mandat ta' stat ta' kap ta' stat kif ukoll il- dak li ġara ma' dawn iż-żewġ bloggers. Għatem il-persekuzzjoni ta' drittijiet ta' dawk li tiħar drittijiet tal-bnedmin u attivisti u ġurnalisti flimkien ma' deterjorament tal-libertà. Il-Unjoni Ewropea fil-kontatti tagħha provat distiskuti dawn l-affarijiet kollha ma' l-awtoritajiet involuti u ħadd sostoktar dan ix-xogħol. L-istess ħin il-Kommissjoni qed timmobilizza eh, da biex fl-Azerbajġan biex ikun jistgħu jilħqu s-sfidi tal-ftajim. aħna qegħdin naħdmu taħt l-istrumenti BI u aħna qegħdin naħdmu taħt strument li jista' jkun qed jorbot mal-istat ta' triq u ġudizzjarja ġudizzjarja indipendenti ħajkun hemm għajnuna wkoll taħt inizjattiva għal demokrazija u drittijiet tal-bnedmin u partijek taħt il-ftejjim ta' sħobija kooperazzjoni aħna ħanwaqfu sotto komitat li huwa dedikat għal ġustizzja, libertà u sikurtà u ġittijiet tal-bnedmin u demokrazija. U dan ħaj waqqaf għalek forum biex bekk kun nistaw nagħdu l-messaġġi tagħna. Grazzi, Komissarju. Malek nagħlqu d-dibattitu. Skont l-agenda għanna sitt mozzjoni ta' rezoluzzjonijiet fuq l-Uganda, rezoluzzjoni ta' bots, skont il-reġistrazzjoni ta' bots, antisessuali, għanna Nirridu nivotaw fuq paragrafu 6 ta' testa